il-nkunu temmejna d-dibattit. Il-pozizjoni tal-Konsil fl-ewwel qari fuq eh, il-mart trasmissibli mill-annimali dan huwa titlu li ħajjiġi mħabbar fil-minuti ta'